signor Presidente. President. Niftħu il-seduta. L-ewwel punt fuq l-aġenda li għandna nitkellmu dwar ir-rapport ta' Sur Kabanow dwar koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. Fidejk, ir-rapporter, għandek erba' minuti, Signor.